il-futur tal-belt u li l-opinjonijiet tagħhom jittieħdu konsiderazzjoni. Grazzi. Komissar Han. Grazzi tassew, Kummissarju Han. Sitt mozzjoni ta' riżoluzzjoni ġew infasla biex nagħlqu d-dibattitu. Issa d-dibattitu huwa magħluq. U għalhekk ser ngħaddu għal voti. Ser nivvotaw l-ewwel net dwar il-Pakistan dwar mozzjoni konġunta riżoluzzjoni infasla minn sitt gruppi politiċi m'hemmx emendi u għalhekk nista' nagħmlu blog vote minnu favur kontra astensjonijiet din il-mozzjoni riżoluzzjoni Issa nistgħu ngħaddu għal Belarusja għandna mozzjoni konġunta riżoluzzjoni m'għandniex emendi. Dawk favur din il-mozzjoni, jekk iġobkom kontra? attenzjonijiet din il-mozzjoni ġiet approvata b'mod unanimu. Issa għandna il-vot fuq is-sitwazzjoni ġewwa Kaxgar. Għandna emenda numru wieħed, dawk favur emenda numru wieħed jekk jogħġobkom. Kontra. Din l-emenda ma' emenda għal premessa ġu. Nistgħu ngħaddu għal vot fuq il-riżoluzzjoni kollha, votazzjoni l votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Sitta u favur, wieħed kontra ħames astenzjonijiet għal dastant tgħaddi. Il-Kunsill ressa il-pożizzjoni tiegħu, preżentana l-pożizzjoni tiegħu dwar dokument fejn huma approvaw l-ewwel qari u issa il-Parlament għandu tliet xhur biex jagħti l-opinjoni tiegħu dan il-perjodu jibda minn għada l-11 ta' Marzu. Il-minuti ser jiġu approvati fl-ewwel jum ta' sessjoni li jmiss jekk m'hemmx oġġezzjoni il-mozzjonijiet għal